fil-Bosnija. 8000 persuna zazua irġil zazah kienu inqatlu bliktar mod brutali li wieħed jista' jimmaġina u dan seħ fil-qalba tal-Ewropa. Id-dinja kollha kienet qiegħda tħares. minn l-aħħar eh, gwerra dinija, tini gwerra dinija, dan kien l-ar għat ta' ġenoċidju li seħ li għat ma ridna nħallu eh, isir imma il-Komunità Internazjonali naqset fallit. U sallum stess għanna minn xiex nistħu għalek aħna inselmu l-memorja ta' dawk li ġew maqtula u għannom tal-Parlament Ewropew nixtieq l-familji tagħhom u l-raba inwaslilhom il-kondoljanzi tiegħi. Għax mhux daw kollha li ġew maqtula rajna li saret ġustizja maħħom, laqas biss ġew minnhom laqas biss ġew mitfuna kif ixirqilhom. Aħna nixtiequ naraw li il-vittmi u l-qraba tagħhom xi darba joħra oħra jirġibu din il-ġustizzja, ssir ġustizzja magħhom. Fl-2007 il-massakru ġi rekonoxxut mill-Qorti Internazzjonali Kriminali bħala ġenoċidju u din kienet xi ħaġa eh, memorabbli. U peress li l-massakru kien sar f'żona li l-nusma u da kienet diġa qalet li hija żona sikura u għalek dan sar simbolu għal komunità internazzjonali. Qatt marajna tant ksur ta' drittijiet tal-bniedem pal dak li qegħdin insemmu fl-2005 u l-2009 aħna kellna riżoluzzjonijiet fuq dak li seħf Srebrenica. Aħna il-vittmi ta' li nqatlu fil-ex Jugoslavia kollha kommemorajnjum u llum għal darboħra se ngħidu li qatt mhu se ninsow Srebrenica. Għal darboħra qed ngħidu dan illum. Ma jistax inti kollok rekonċiljazzjoni mingħajr ma ma jkun hemm il-memorja. Rikonċiljazzjoni tista' ssir biss meta wieħed jirrikonoxxi li kien hemm il-sofferenza, kien hemm min bata u il-retorika ta' demagogija populista irridu insemmuha u insemmu kol kif ġew minsija il-popolazzjonijiet etniċi ta' din iż-żona tal-ex Jugoslavja l-idea kienet li jkun hemm frontieri ġodda aħna rridu nopp nipproponu daw kollha li jridu iġibu il-problemi il li joħolqu il-problemi għalhekk il-kommemorazzjoni tal-lum, sinjuri, hija importanti bżon li niftakru li l-forzi ta' distruzzjoni għadhom mana, għadhom jeżistu. Jena il-Viċi President Sur Luna Ċek tlabtu biex jattendu, jattendi l-kommemorazzjoni f'Sebrenica fil-11 ta' Lulju l-Unjoni Ewropea taħdem bisħiħ biex tagħti l-perspettiva Ewropea l Balkani tal-Punent. Viċinat stabbli sikur huwa wkoll fl-interess tagħna li kunek. L-Ewropa hija lesta tiftaħ it-triq għal kollha li jirrispettaw id-demokrazija u l-istat tad dritt. Ir-rekonċiljazzjoni hija ċavetta għas-sigurtà u hemm bżonn li jkollna kooperazzjoni sħiħa mal-Balkani tal-Punent, Sinjuri. Jina nitlob lilkom biex tiftakru fil-vitmi ta' Sebrenitska mill-postijiet komik kieġobkom.